bejt talba għal ħatra ta' Sur Enrique Guerra Salon għal Kumitat tal Affarijiet Kostituzzjonali biex jieħu posti Sur Ramon Atonda. U xaħat jixtieq jikkummenta dwar dan, jidher li dan mhux il-każ, mela din il-ħatra issa hija approvata. U issa izħin ħin tal-mistoqsijiet huwa mitmum u seduta hija ġurnata sad-disa tal-lejla. Saħħa grazzi.